Fuq l-agenda għanna il-vot skont il-proċedura semplifikata dwar il-rapport tal-Onorevoli Rivellini dwar il-kwittanza 2009 tal-Orti tal-Ġustizzja. Ser nivvotaw dwar il-rapport votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa.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 Ser nieħdu nota ta' dak li għadek kemm tgħid. Tirrapporta l-Onorevoli Rivellini dwar l-Ombudsman Ewropew. Ser nivvotaw votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. La votazione è chiusa. Votazzjoni magħluqa. Il-rapport għadda, nishtiq nifraħ li rapporter rapport tal-Onorevoli Rivellini dwar dwar il-Watchdog Ewropew dwar protezzjoni ta' data, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa, għaddit. Nixtieq nifra rapport Rapport ta' Stavrakakis dwar prestazzjoni, amministrazzjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ta' din ixtiq nifra l-rapporter il-rapport ta' Vrakakis dwar il-Kurreċ Ewropew tal-Polizija ċepol votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi nixtieq nifraħ li rapporter l-Onorevoli Stavraka kis issa dwar iċ-ċentru ta' traduzzjoni għall entitajiet tal-Unjoni Ewropea. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. La votazzjoni è chiusa. Votazzjoni maluqa. Issa l-Onorevoli dwar iċ-Ċentru Ewropew għal taħriġ professjonali ċedefop votazzjoni miftuħa votazzjoni nominali. Votazzjoni maluqa? Għaddit, nishtiq nifraħ rapporter, il-sur Stavrakakis. Issa dwar l-Aġenzija Komunitarja għal Kontroll tas-Sajt, votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali. Votazzjoni magħluqa. Taddi, nixtieq nifraħ l-rapporter. Issa l-Aġenzija Ewropea tas Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Onorevoli Stavrakakis, votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali. Votazzjoni maluqa. Taddi, nishtiq nifra l-rapporter, nerġaw. Il-rapporter kizwur il ċentru Ewropew għal prevenzjoni u l-kontroll tal-mart li CDC. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-rapport jaddi għal darboħra l-Onorevoli Stavrakakis dwar l-Aġenzija Ewropea għas Sustanzi Kimiċi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. La votazzjoni è chiusa. Votazzjoni maluqa. Rapporti għaddi l-Onorevoli Stavrakakis dwar l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent Il-votazzjoni hija miftuħa u ser nivvutaw b'mod nominali. Votazzjoni magħluqa. Rapporti għaddi għal darboħra l-Onorevoli Stavrakakis l-Awtorità Ewropea dwar is-sigurtà fl-ikel votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali. Votazzjoni magħluqa. Rapporti għaddi. Issa rapport Stavra Kakis dwar iċ-ċentru Ewropew għal monitoraġġ ta' droga u dipendenza fuq id-droga. Votazzjoni miftuħa u ser nivvutaw b'mod nominali. Votazzjoni magħluqa. Rapport jaddi. Rapport Stavra Kakis dwar l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima votazzjoni miftuħa ser nivvutaw b'mod nominali. Votazzjoni maluqa? Rapport jaddi, rapport tal-Onorevoli Stavrakakis dwar l-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni l-ENISA Votazzjoni miftuħa se nivutaw b'mod nominali. Votazzjoni magħluqa. Rapport jaddi. Rapport tal-Onorevoli Stavrakakis dwar l-Aġenzija Ferroviarja Ewropea. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali. La votazione è chiusa. Votazzjoni maluqa. Rapport jaddi. Issa rapport tal-Onorevoli Kakis dwar il-Fondazzjoni Ewropea taħriġ. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali. La votazione è chiusa. Votazione maluqa. il rapporti jgħaddi, il rapporti issa dwar l-Aġenzija Ewropea s-Saħħa u Sigurta fuq il-posta xogħol tal-Onorevoli Stavrakakis, votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali. La votazzjoni chiusa. Votazzjoni magħluqa. R-Rapporti għaddi, issa il-rapport tal-Onorevoli Stavrakakis dwar l-Aġenzija Fornitriċi ta' Juretim, votazzjoni ftaħ votazzjoni nominali. Votazzjoni maluqa. Il-rapport tal-Onorevoli Stavra Kakis dwar il-Fondazzjoni Ewropea għat tal-kondizjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol. Votazzjoni nominali, il-votazzjoni hija miftuħa.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 Il-rapport tal-Onorevoli Stavrakakis dwar Frontex, votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali. Votazzjoni chiusa. Votazzjoni malwaqa. Il-rapport jaddi. Rapport tal-Onorevoli Stavrakakis dwar l-Autorità Ewropea tal-Vigilanza tal-GNSS, votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali.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 rapport tal-Onorevoli Stavrakakis dwar l-impriża konġunta Clean Sky. Votazzjoni miftuħa sar nivvotaw b'mod nominali. La votazzjoni chiusa. Votazzjoni magħluqa. Ir-rapport jgħaddi. Rapport tal-Onorevoli Stavrakakis dwar l-impriża konġunta Inizjattiva teknoloġika konġunta dwar medicini innovativi Votazzjoni miftuħa ser nivvutaw b'mod nominali. Il-votazzjoni jessa maluqa. Il-rapport jaddi. Issa il-rapport tal-Onorevoli Savrakakis dwar l-impriża konġunta, l-impriża komuni Cesar. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali. Votazzjoni maluqa. Il-rapporti għaddew kollha nixtieq nifraħ lill-rapporter. Issa fuq l-agenda għanna il-votazzjoni skont il-proċedura semplifikata dwar il-rapport rabkaj dwar it-talba għal ħarsin tal-immunità parlamentari tal-Onorevoli Luigi de Magistris. L-Onorevoli De Silvestri si jitkellem, kjożbuk. Sì, grazie Presidente. Iva, grazie President. Jina nishtiq niċċara xi ħaġa, nixtieq inkun naf jekk il-vot illi ser nieħdu ux ġej minn proċedura awtomatika jew inkella kemm xi talba li ressa l-Onorevoli da Maġistri għaliex huwa dan l-aħħar rajnih jiddefendi din il-proċedura U rri nixtieq nikkonkludi nishtiq inkun naf jekk hux u li qed jitlob din l-immunità jew inkella hijiex proċedura awtomatika li qed titloba il-Kamra. Għaliex jekk huwa li jixtieq jevita il-ġuri, jiena nixtieq ser inwieġbek. Inti tlabt jekk wiex l-onorevoli da maġistiġi qed jitlob l-immunità jew inkella hix proċedura awtomatika din il-min għamilta din it-talba. Qed nagħmilha issa din it-talba, Sinjora President. Edin jajdu li illi huwa l-Onorevoli De Magistris illi għamel it-talba ta' immunità. Procediamo al voto, per favore. Ser nifutaw hekk joġobkom. Ser nifutaw dwar ir-rapport minu favur ir-rapport għallu jdejkom minu kontra. Ir-rapport jaddi. Rapport rabka dwar it-talba l-ħarsin tal-immunità parlamentari tas-Sur Bruno Gollnish illi jixtieq jitkellem. Hekk jogħġbok. Signora President, jiena mister indum ħafna jekk tippermetti li għaliex mhux ser ikun hemm dibattitu jew inkella spjegazzjoni tal-vot. Jiena eh, tissorprendini f'din il-proċedura li qegħdin nittrattaw hawnhekk il-fatt li aħna qegħdin nitkellmu dwar l-espressjoni politika. Il-mikrofonu għal-kellim. Sallum dawn iż-żewġ eh, miri, dawn iż-żewġ kriterji. Irridu nivvotaw, onorevoli. Inti diġa kellek l-opportunità li tressa il-pożizzjoni tiegħek. Għalhekk hekk jogħġbok ejjew ngħaddu għal-vot. Diġa għamiltek il-bira, onorevoli. Dan mu skont regolament, ma tistax titkellem, u għalek ser naddu għal vot. Minu favur, ollu jdejkom jek iġobkom. Minu kontra, min jastjeni. Il-rapport jaddi. rapport rabkej dwar it-talba għat tal-immunità parlamentari tas-sur Bruno Gollnish. Minu favur? Tixtieq titkellem? Qed nivvutaw minu favur, minu kontra, min jastjeni. Rapport jgħaddi. Tishtiq tamlu verifika? Le, nibqaw għaddejjin. Fuq l-agenda sanna il-votazzjoni Naddu għal verifika tal-vot. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Rapport jaddi. Rapport Arsenis dwar il-ftejim dwar il-protezzjoni u l izvilup sostenibli ta' zona tal-park ta' Prespa. Ser niftar votazzjoni minnu favur, minnu kontra, astensjonijiet, il-rapport jaddi. Relazzjone Fraga Estevez. Il-rapport Fraga Estevez fuq, fuq il-ftajin fuq il-miżuri ta' prevenzjoni għas sajt illegali favur, kontra, Astenzjonijiet għaddit proset l-rapporter. Issa, il-senjura McCartney, rapport fuq il-blokkar tal-patrimonju tal-dejn fil-problemi fil tilwin transkonfinali. Ir-rapporter tista' titkellem. Iva fil-qosor, ma kienx possibli li konna debattitu prezentazzjoni ta' dan ir-rapport u ixtaq din ringrazzja l-kollegi tiegħi fil-gruppi politiċi l-oħra li appoġġaw ir-rekomandazzjoni tiegħi u jiena xtaqt ninforma l-Kummissjoni kif ukoll il-Kunsill li dan huwa bidu tal-kampanja tal-Parlament biex ikonna drittijiet ġodda ċittadini tagħna li huma il-vitmi tal-frodi dawn il-ordnijiet għal eh, disclosure kif ukoll blokkar tal-lassi huwa importanti għaliex bħalissa huma l-vitmi illi qegħdin nibatu l-aktar u min irtaħallas mhux qed jiġi jitirfa responsabilitajiet tiegħu u għalek aħna għanna bżon proposti leġislattivi biex indirizzaw din inġustizja u nerġaw natu seta l-ura l-vitmi tal-kriminalità. Grazzi. Grazie, procediamo al voto. Naddu għal vot, mm, għanna bżon maġġoranza kwalifikata minu favur. Kontra assenzjonijiet għaddit. Proset il-rapporter. Iva, issa naqra l-kommessaċ minna ħata l-President Buzek Ina, u n-informakom il illum għandna l-onur illi nilqaw il sur Bob Zeveċ, President tal-Senat Pollak u l-Onorevoli Rene Dekutjene, President tal-Sejmas um, tal-Repubblika tal-Litwanja u ukoll il-President Verkovna tal ukrajina Dawn il-Presidenti u ko hawnhekk qegħdin hawnhekk fostna fil-Parlament Ewropew għal sessjoni straordinarja tal-Assembleja Interparlamentarja u Parlamentarja tal-Repubblika tal-Litwanja, l-Polonja u l-Ukrajina. U din l-Assembleja hija eh, l-eruq